fuq l-intraprenditorija ta' żaza fl-edukazzjoni. Il-rapporter e għal erba minuti. Kollegi, nishti niprezentalkom il-rapport tal-promozjoni tal-intraprenditorija ta' żaza bl-edukazzjoni u t-taħriġ. kienem ħafna informazzjoni meta kelli meta bdejt naħdem fuq dan ir-rapport. E, il, din il-promozzjoni hija utli għas soċjetà u l individwu Il-rapport oriġinali kien fih iktar minn 200 emenda e, ġifir interess kbir u kien hemm anki kooperazzjoni eċċellenti ma' rapporters u ma' shadows, u nirringrazzjahom il-Parlament b'dan ir-rapport jirrispondi għal għad fost iż żaza li wasal anke għal 50% f'ċerti reġuni. Il-korpi tal-Unjoni Ewropea eh, eh, taw attenzjoni għal appoġġ tal-intraprenditorja fost iż żaza Ma dan huwa l-uniku rapport li jitkellem fuq dan is-suġġett. Aħna naqblu li iż-żaza għandu jkollhom sens ta' inizjattiva u intraprenditorjalità. U nenfatizzaw anki il-dimensjoni soċjali taha il-rapport jisħaq fuq il-rol tal-edukazzjoni formali u non formali u jiddefinixi u wkoll il-ħiliet ta' negozju u, u l-importanza ta' taħriġ. Il-Parlament jikonferma illi dawn huma waħda mill-ħiliet l-iktar importanti għal tal infostiz patur il-ħajja <clears throat> il-kreativita, l-abilità li wieħed jintroduċi eh, innovazzjoni eh, li jieħu riski eh, u u media finanzjarja għal-kommissjoni dan huwa dinja sfida kbira meta wieħed is il-approċ proattiv ta' DG aħna qegħdin noħorġu b'dejta speċifiċi u nittamaw li konna rapport tal-Kommissjoni fl-Erasmus Plus u niddawn il-ħiliet għandhom jiġu inklużi fil-programmi ta', eh, edukazzjoni u daw għandhom inkludi anki miżuri ta' wara 2016 li rigwardaw dan il-qasam. Dawn għandhom ikunu anki inklużi fi semestru Ewropew u sal-2017 għandhom ikun hemm rapporti fuq l-aħjar prassi f'dan il-qasam. Aħna nifmu li l-istati membri mumiex edin jistennew għadin il-rizoluzzjoni ma jt jiprovaw jizvilupaw il-ħiliet għall-intraprenditorja fost iż-żaza anki jekk dan qed isir anki b'mod mhux koordinat. Il-Parlament Ewropew għal daqstant jikwota miżuri li jista' jgħin f'dan il-każ. Per eżempju l-appoċċ għall startups konsulenza, eccetera il-risorsi għal finanzjamenti se jkunu il-Fond Soċjali Ewropew, l-inizjattiva biex napoġġaw il-għad fost Zaza, l-impigi fost Zaza, e, l-Erasmus Plus, eccetera. U peress li l-allima għandhom rol importanti għan appellaw l istati membri biex jibdow titjib tal-preparazzjoni tagħhom aħna nifmu illi l-appoġġaw l-intraprenditori fuq iż-żgħażagħ se tgħin il-kulħadd u għalhekk netolbu li l-Kummissjoni jappoġġaw rapport ta' progress fuq illi jiġi miksub sal-aħħar tal-mandat tal-Parlament. Nirringrazzja kulħadd għal kooperazzjoni u aħna naħsbu illi il-miżuri proposti se jtejbu il-kwalità il kwalità Eh, illi waslu għal titjib kemm għall individwi kif kolla soċjetà u għall impjegati. Grazzi kollegi għal kooperazzjoni tagħkom. Grazzi. Essa għal minuta surventa Grazie. Nirringrazzja l rapporter għalix qed titkellem fuq kwestjoniet importanti ħafna fuq l-għad fost iż-żaza. L-ekonomija soċjali hija importanti ħafna għażaża u dawn il-kumpaniji ma jfissux biss li eh, l-ekonomija kemmi kemm tiħu għawa ġdida, imma il-soċieta għed tiġi żviluppata, iż-żgħażagħ. Il-soċieta kolla kemmi, iż-żgħażagħ irridu. Illi il xol taħħom għandu jkun mux biss ħagġa li jħobbuha ma anki eh, li għandha tkun il bazi finanzjarja tal-ħajja taħħom għal daqstant huwa importanti ħafna għal mizuri eh, ta' edukazzjoni ta' ħriġ. Signora Costa, grazie President. O anche il commissario ne ringrazia. Ne ringrazja l-kollega Suidrova li għamlet biċaċor eccellenti, ħdimna kolla kemm aħna b'kooperazzjoni tajba u nixtieq ngħid li l europa għandha bżonn dejjem iktar intraprendituri, innovazzjoni, kreattività u tkabbi fl-SMEs. U dan jista' jsir anki billi e, jkun hemm orientazzjoni tal- tal-iskejjel u anki e, sħubijiet mal-intraprizi kif ukoll l-edukazzjoni u l-iżvilupp ta' mentalità ta' intraprenditori u l-ruol anki tal-għallima dan huwa strument importanti lejn impigi ġodda fl-Europa għanna eh, eh, għanna nofs zazah li jishtiqu li kollom indipendenza fi xogħol. Imma bżon ta' kompetenzi, kompetenzi orizzontali li mhux biss huma importanti biex wieħed jista' jibda il-kumpanija tiegħu, ma anki huma importanti għax ċadinanza. Eh, huwa importanti li nikkwalifikaw eh, l-allema biex ikun hemm alleanza dejjem iktar anki mal-Assoċjazzjoni tal-Intraprendituri Ewropej. Grazzi. Essur Hatman għal-minuta. Grazie President.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 muwiex innuqqas ta' id-deja tiegħu ta' intraprendit ta' spiritu ta' intraprenditorija. Imma hemm il-problema tal-finanzi, m'hemmx biżejjed finanzi. ċoe ma jafux dawn iż-żgħażagħ kif jistgħu jelbu dawn il-problemi, għanna bżon ta' kampanja ta' informazzjoni fuq kif wieħed jista' jaċċedi għal fondi Ewropej. il-kellim ta' wara li miss surannot xuħut mill-sfidi f'dan rapportu ma' komuni għall-istati membri kollha u hemm oħrajn illi eh, hemm situazzjoni differenti bejn stat membri u ieħor. Jiena naf x'inhi situazzjoni fir-Renju Unit, aħna għandna eh, eh, sistema ta' edukazzjoni ta' kwalità tajjeb ħafna u ħafna drabi però natu edukazzjoni żbaljata. Mm, nġeru n-nis li morru l-università, però mbagħad memx bizzejiet impigi għal nis li jigradwaw. Emżon promuovu l-intraprenditorija, emżon promuovu l-edukazzjoni u taħriġ biex n-nis jizvilupaw fl-direzzjoni tajba. Paragrafu 43 jgħati din informazzjoni biex nizguraw li ma jkunx hemm xkiel fl-iżvilupp tal-imprendituri u li ma jneħux il-nis minn din l-intraprenditorija. Grazzi. Grazzi, signora Panova. Grazzi, President. L-ideat li ktar importanti f'dan il-rapport u huma tlieta. l ewel hija dik tal-edukazzjoni L-edukazzjoni importanti ħafna mill-bidunet tal-ħajja. U, u edukazzjoni tajba għandha tippromuovi il-ħiliet fi żgħażagħ. It-tieni e e, e, konċett huwa dak ta' digitalizzazzjoni għax dan huwa l-pont biex iwassal għal impigi sostenibli biex nifmu dejjem aħjar il-bżonnijiet ta' min ħaddem. U t-tielet kunċett huwa negozji. Negozji għaliex il-korporazzjonijiet jistgħu jgħinu billi għatu arfin, teknoloġija, illi e, e, e, iż-żazax jistaw jitalmu minnom għal daqstant dan għandu jkun parti integranti mill-edukazzjoni taħriġ fil-pajjiżi kollha. Grazzi, grazzi ħafna beknal u l-lista tal-kellima tagħna u issa nilqa lill kummissarju Navracic u nittolbu jirrispondi. Grazzi. President. Membri, l-ewwel nirringrazzja l-rapporter Sinjora Xojdrova tar-rapport tagħha importanti. u fuq argument importanti ħafna. Miex l-ewwel darba li intkom il-Parlament u l-Kummissjoni jiddiskutu dan is-suġġett u jiena l-oppressjoni tiegħi hija li wasal issa l-mument ta' maturità illi nistgħu naraw progress aħna ma għadniex najdu u naħsbu jekk nistgħux nalmu jew l-intraprenditorija jekk għandu xistir fl-iskola. Dawn mumiex issa il-mistoqsijiet li qed nistaqsu, dawn huma mistoqsijiet ta' qabel. Issa qed nitkellmu fuq kif nistgħu intejbu il-talim tal imprenditira tal-imprenditorija. Punt importanti li kien preżenti fil-rapport huwa li wieħed jitgħallem fuq il-intraprenditija mhuwiex sempliċement kif jifta, kif jibda negozju. Le, huwa li l-edukazzjoni u xogħol isir iktar rib illi wieħed jikseb eh, ħiliet importanti ma valuri wkoll, sens ta' inizjattività, kreatività, eh, reżiljenza, illi wieħed jitgħallem mill-iżbalji li jkun għamel. Auto fiduċa fost oħrajn għatanna livelli oljien wis ta' għad fost iż-żaza. U għal din ir-raġuni parti mis-soluzzjoni hija li nalmu l-intraprenditorija biex innaqsu dan. E, issa nitkellmu fuq il-dimensjoni soċjali tal-intraprenditorija. Dina miex ħaġa għal ftit nies u għal studenti e, li għandhom ħili toljien. Le, u għastrument li jist nistaw, li bih nistaw nirsolvu l-esklużjoni soċjali. Din miex l-ewwel darba li tkellmu fuq dan. U ridu narfu illi kien hemm progressi kbar f'dawn naħar snin. Dana jiġi rifless fil-konklużjoni tal-Konsil ta' 12 ta' Deċembru tal-2014 fuq l-intraprenditorija fl-edukazzjoni. Il-Kommissjoni diġa introduċit politika biex tiżviluppa l-ħiliet ta' imprenditorja fl-iskejjel kif ukoll fl-iskola eh, superjuri u anki fit tal-in eh, matul il-ħajja. Nista' nitkellem fuq xħut minnhom dawn l-ewwel net eh, l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni ta' Teknoloġija illi jitkellem fuq l-integrazzjoni tal-edukazzjoni u l-intraprenditorija l-istudenti ta' dawn il-komunitajiet jisegwu korsi fu eh, l-intraprenturija fu waqt il-studi tagħhom. Il-tini punt, l inizjativa Innovate. il komissjoni ħad kompli iżid din l inizjativa u tappoġi u tappoġa din l-inizjattiva li l-Komissjoni fl-imkien ma l-OECD għamlet fl-2013 biex tappoġġa l-edukazzjoni superiuri biex niżviluppaw iktar intraprenditorija u istituzzjonijiet innovativi. Sallum għanna xi ħames mit istituzzjonijiet ta' ta' talim superiori u dejjem iktar qed ikunu dawn l-istituzzjonijiet. Intkom tafu li grazzi għal Erasmus Plus 55,000 student jibbenefikaw mill eh, traineeships fl-Unjoni Ewropea. U l-Komissjoni tappoġġa alleanzi bejn eh, negozji u istituzzjonijiet ta' edukazzjoni superjuri. Il-Komissjoni wkoll għenet il-kreazzjoni ta' kompaniji anki f'ħafna skejjel f'ħafna stati membri. għafaw għax l lista jgħatwila. U għonek miexaw biex niftaħar fuq dak li għamlet il komissjoni ma biex intkom taħsbu fuq kif nistaw nimxu l-qoddim. Nappoġġaw l-istati membri biex intejbu u nestendu it-talim tal-imprenditorija fl-Unjoni Ewropea kollha. L-ewwel sfida u dana huwa prezenti fir-rapport huwa il-ħiliet tal-ICT u li għal settur importanti ħafna fl-ekonomija eh, tal-lum, speċjalment taż-żaża. Ħridu nsibu kif nistgħu nisfruttaw bl mod dawn il-possibilitajiet għab beneficju taż-żaża. It-tieni punt huwa l-arfin ta' ħiliet ta' intraprenditorja illi navalwawhom u niċċertifikawhom fuq livell Ewropew biex nippermettu l-mobilità. Umbagħad hemm il-proġetti pilota illi jeżistu, però għal darbohra rridu naslu għal massa kritika u nizguraw illi dawn il-ħiliet jieġu dejjem iktar marufin fil-kurrikula u fl-istati membri kollha. Membri onorevoli, jiena naħseb illi aħna mixi fi triq tajba. Il-Kommissjoni ti promuovi illi l-istati membri tejbu eh, l-edukazzjoni taħriġ. Imma jrid isir iktar. Aħna nittamaw li nkunu nistgħu ntejbu dawn ir-riżultati fis-snin li ġejjin. E permettuli najt kemm huwa importanti huma importanti eh, l-NGOs u l-intraprizi li huma importanti fis soċjetà li għandhom ruol importanti li qegħdin jippermettu progress notevoli f'dan il-qasam